Puntiħor li xtaqt inħabbar. Bistej ma' gruppi politiċi niproponi li konna emenda għall-agenda ta' għada tal-ħamis. Debattitu straordinarju dwar il-pina tal-mewt fl indonezja minna rizoluzzjoni. L-ewel punt fuq l-agenda għada. U għara l-istqarrija ikunem kellima mill-gruppi u il-vot jisir fl u nofs. Oġġezzjonijiet? Jider mux il-kas u għallura bekka